Lodwa tajba, sinjuri, insellem ukoll il-pubbliku li jinsab fil-gallerija isegwina. is-seduta ta' dalodu hija miftuħa. Ġurnata importanti ferm illum, sinjuri. Se jkollna l-preżentazzjoni tal-kulleġġ tal-kummissarji, il-programm tiegħu Fisem il-President eletta għal kummissjoni natu mal-ewwel il-mikrofonu lis sinjura Ursula von der Leyen sabiex tagħti l-introduzzjoni tagħha għal dan id-dibattitu. Jekk jogħġbok, Sinjura President. twenty seven november and exactly thirty years ago the Sinjuri, onorevoli membri, 30 sena ilu eżattament bħallum fis-27 ta' Novembru l-arloġġ idoq nofsinar idoqqu il-ħniepen il qniepen tal-knejjes, idoqqu il-sireni u il-ħaddiema iħallu l-odda warajjom il-fabrik il-minjeri u l-ħwienet battalin. It-toroq jimtlew bisfin u btama. Strajk ġenerali ta' satejn fil-qalba tal-rivoluzzjoni tal-Bellus minn Praga sa' Bratislava fejn rajna mewġa sabiħa u paċifika ta' libertà, kuraġġ u għaqda. For me these two hours go Għalija dawn is-satejn jidħlu fil-qalba ta' xi tfisser eżattament l-Unjoni Ewropea. Mhix biss l-Unjoni Ewropea dwar partiti u politika, regoli u regolamenti, swi u muniti, hija fl-aħħar mill-aħħar u fuq kollox dwar in-nies u dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom hija dwar il-persuni li qegħdin jinaqdu flimkien għal libertajiet tagħhom, għal valuri tagħhom, għal futur aħjar. Hemm kwot kwotazzjoni mill-kbir Vaclav Havel tal-wieħed mill-eroj tal-1989 li għalija tispikka meta nħares anklejn il-futur huwa qal. Aħdem għal xi ħaġa għaliex hija tajba mhux sempliċement għaliex hemm iċ-ċans li tkun suċċess. Jiena użajt din il-kwota għaliex fil-ħames snin li ġejjin l-Unjoni tagħna se tkun għaddejja minn trasformazzjoni li se tolqot kull part tas-soċjetà u tal-ekonomija tagħna. U aħna ser nagħmlu dan għaliex hija l-aħjar ħaġa li nagħmlu hija huwa is-sewwa u mhux tax se jkun faċli we sometimes forget that our greatest achievements have always come Kultant ninsew x'inhu mal-kisbiet tagħna meta nkunu eh, kuraġġużi, nkunu kuraġġużi biex niksbu l-paċi fejn hemm l-uġieħ biex noħolqu anke suq uniku, munita unika. Konna kuraġġużi biex nilqgħu partijiet tal-familja Ewropea li twarbet għal żmien twil ħafna. Iżda f'dawn l-aħħar snin kellna nifokaw fuq l-issa, l-immedjat, krizi, nġestjonaw krizi, krizijiet ta' emerġenza u nġildu biex nżommu għaqda u solidarjetà ta' bejnietna. U jekk ħriġna aktar f'saħħitna f'dan iż-żmien u nemmen li jekk għamilna, dan huwa grazzi għal tmexxija u l-konvinzjoni tal-predeċessur tiegħi Jean-Claude Juncker Ewropew kbir li dedika qalbu ruħu u ħajtu għall-Unjoni u dak li ħanirtu minn għandu jitkellem waħdu. Il-legat tiegħu jitkellem waħdu. Mesdames et messieurs les membres du Parlement européen. Membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, erba' xhur ilu, inkom tajtuni il-fiduċa u jiena minn dakinhar tqajt ma' kapijiet ta' gvern mal-gruppi kollha u aħna għandna tim Ewropew tassew eċċezzjonali. Intkom il-membri tal-Parlament eh, Ewropew eh, kelkom smigħ ma' kull wieħed u waħda mill-kummissarji u jiena wetkom se nismakom u dan jiena għamiltu. U hekk se nkompli nagħmel. Dejjem akkompanjat minn Mario Sefcovic u l-membri l-oħra tal-kulleġġ tal-Kommissarji. Ta' spiss konna qegħdin naqblu u daqqiet iva ma konniex qed innaqblu imma din hija demokrazija. Illum hawnhekk fil-qalba stess tad-demokrazija Ewropea. Jiena insaqsi għall-appoġġ tagħkom għal tluq ġdid tal-Ewropa. Onorevoli membri, it-tim li se tkunu qegħdin taħtru llum jiġi minn kulturi differenti, pajjiżi differenti u ma ta' kuluri politiċi differenti wkoll. Għanna għallima, bdewa, sintki, ministri, tobba u diplomatiċi, inġiniera u intraprendituri għanna lil dawk li twildu qabel ma mbena il-ħaj ta' Berlin u dawk li twildu anke saħansitra meta kien diġà waqa' dan il-ħajt. Dawk li għexu taħt dittatorjat u dawk li għenu demokrazija żgħażagħ jissieħbu fl-Unjoni. Dan huwa tim bi kważi daqstant nisa daqs irġiel kellna biss mara waħda nieqsa biex niksbu l-bilanċ eżatt. It shows we have made Dan juri li tassew ksibna progress iżda jfisser ukoll li għatfad li nax namlu. Bħala l-ewwel mara President tal-Kummissjoni, kull membru tal-kulleġġ tiegħi se jkollu kabinett li huwa bbilanċat eh, fil-ġeneru għall-ewwel darba. And by the end of our mandate U sa tmim il-mandat tagħna se nkunu ksibna l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ġestjoni kollha fil-livell ta' ġestjoni kollha għall-ewwel darba wkoll u dan ser jibdel id-dera tal-Kummissjoni. Kull membru tat-tim tiegħi ser jġib miegħu l-istejjer personali u l-perspettivi tagħhom dwar l-Ewropa. Se jkollhom il-politiki tagħhom, il-prioritajiet tagħhom xi Iżda il-koll flimkien aħna se nkunu tim wieħed li jaħdem fl-interess komuni Ewropew se nkunu tim wieħed li jaħdem ma' din il-Kamra u anke mal istati membri sabiex nindirizzaw l isfidi li jiddefinixxu l-ġenerazzjoni tagħna. Aħna lesti iżda aktar importanti minn hekk l-Ewropa hija lesta. Il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi. Ejja nxamru il kmiem u nibdew naħdmu. Honorable members, this is an unsettled world Onorevoli membri, din dinja li mhix stabbli fejn għandna ħafna setat li jitkellmu l-lingwaġġ tal-konfrontazzjoni u l-unilateralizmu. Hija dinja wkoll fejn miljoni ta' persuni qegħdin joħorġu fit-toroq biex jipprotestaw kontra l-korruzzjoni u biex jitolbu bidla fid-demokrazija. Id-dinja għandha bżonn iktar tmexxija soda aktar minn qatt qabel sabiex inkomplu naħdmu mad-dinja biex tkun seta responsabbli biex ikollna l-paċi u bidla pożittiva. Irridu nuru l-imsieħba tagħna anke fil-ġnus maquda fin-Nazzjonijiet Uniti li jistgħu jiddependu fuqna bħala xempju tal-multilateralizmu. Irridu nuru lil ħbib tagħna fil-Balkani tal-Punent illi aħna qegħdin fuq l-istess kontinent, għandna l-istess storja, għandna l-istess kultura u li ser naqsmu wkoll l-istess destin. Il-bib tagħna għadu miftuħ. Apparti minn hekk, naqsmu wkoll l-istess destin mal-imsieħba transatlantiċi tagħna, iva ovvjament hemm problemi bla dubju ta' xejn. Iżda il dawn ir-rabtiet tagħna għaddew minn żminijiet irnexxielhom jgħaddu minn żminijiet twal. Waqt li qed nitkellmu eluf ta' studenti, riċerkaturi, imprendituri, artisti jkomplu jibnu Eh, ħbiberi, kuntatti ta' negozju, proġetti ta' xjenza, dawn il-kuntatti kollha flimkien ifasslu rabta li hija b'saħħitha ħafna iktar minn kwalunkwe pont li fuq ma naqblux. Il-pajjiżi mid-punent l vant tramuntana għal nofsinhar għandhom bżonn lew l-Ewropa li tkun imsieħeb reali. Aħna nistgħu infasslu ordni globali aħjar. Din hija l-vokazzjoni tal-Ewropa. U dan huwa dak li jixtiequ ċittadini Ewropej. U jiena kuntenta li għandi li xaħat bħal Josep Borrell, diplomat esperjenzat fuq it-tim tagħna li qed jaħdem ukoll flimkien ma' Jutta Urpilainen u Oliver Vaheli u Janes Lenarčić li ser jagħmlu biċċa xogħol tajba flimkien. Ser ninvestu fl-alleanzi u koalizzjonijiet sabiex immexxu l il-valuri tagħna. Ser nipromuovu u nipproteġu l-interessi Ewropej permezz ta' kummerċ miftuħ u ħieles. Se nsaħħu lill-imsieħba tagħna permezz ta' kooperazzjoni għaliex imsibu b'saħħithom fisser li l-Ewropa tkun b'saħħitha wkoll. Il-Kummissjoni tiegħi mhux ser toqgħod lura milli titkellem il-lingwa tal-konfidenza. Iżda din dan se nagħmluh bil-metodu tagħna, il-metodu Ewropew. Din hija l-Kummissjoni Ġeopolitika li jien għandi f'moħħi u l-Ewropa tassew teħtieġ. Onorevoli membri, jekk hemm qasam wieħed fejn id-dinja teħtieġ e, tmexxija tagħna, dan huwa fis-settur tal-protezzjoni tal-klima. Din hija kwistjoni eżistenzjali għall-Ewropa u għall-bqija tad-dinja kif tista ma tkunx eżistenzjali meta 85% tal-poplu li jgħix fil-faqar estrem jgħixu fl-20 pajjiż li huma l-iktar vulnerabbli għal tibdil fil-klima kif tista' ma tkunx eżistenzjali meta naraw Venezja taħt l-ilma, il-foresta tal-Portugal eh, meqruda bin-nirien, Ehm, il-ħsat fil-Litwanja li nqata bin-nofs minħabba nixfa. Iva dan kollu diġà seħħ fil-passat imma mhux b'daqshekk frekwenza u b'daqshekk intensità u ma fadal ħin x'naħlu biex niġġieldu it-tibdil fil-klima. The faster Europe moves, aktar ma tiħu azzjoni maġra l-Ewropa, aktar se jkollna avantaċa ċittadini tagħna għall kompetittività u għall prosperità tagħna. Il-Green Deal Ewropew huwa xi ħaġa kruċjali għas-saħħa tal-pjaneta u tal-poplu tagħna u anke l-ekonomija tagħna. Franz Timmermans huwa l persuna ġusta u li kapaċi twettaq dan. and I'm, and I'm delighted. U qed nieħu gost li se jkun appoġġjat minn Kadri Simpson, Adina Valean u ħafna oħrajn. Dan il-ftehim ekoloġiku Ewropew huwa l-istrateġija ġdida tagħna ta' tkabbir fil-waqt li E, tnaqqas l-emissjonijiet toħloq postijiet tax xogħol fil-qalba ta' dan il-ftehim se jkollna strateġija industrijali li tippermetti n-negozji żaru kbar li waslu għall innovazzjoni u li jiżviluppaw teknoloġiji ġodda fil-waqt li joħolqu swieq ġodda aħna se nkunu dawk illi nistabilixxu l-standards globali. Dan huwa l-vantaġġ kompetittiv tagħna u huwa l-aħjar mod li bih nistgħu niżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd. Dan kollu però irrid jaqdi lil poplu Ewropew li jridu u jippretendu li l-Ewropa tieħu azzjoni fuq il-klima u l-ambjent, iżda li għandhom bżonn ukoll enerġija li filħu jħallsu għalija nadifa u sigura jridu jkollhom il-ħiliet għax-xogħlijiet ta' għada, jridu jkunu jistgħu jivvjaġġaw, għal dawn ix-xogħlijiet jew inkella jkun hemm konnessjoni mid-dar tagħhom stess u rridu niżguraw li dawn il-ħtiġijiet jintlaħqu b'mod sostenibbli din hija tranzizzjoni ġenerazzjonali għal neutralità mill-klima eh, sa nofs is-seklu. Iżda din it-tranzizzjoni għandha tkun waħda ġusta u inklusiva jew inkella mi sesseħ bl-ebda mod. It will need Se jkun hemm bżonn ta' ħafna investiment f'innovazzjoni, riċerka, infrastruttura, housing u l-taħriġ tal-persuni. Ser teħtieġ ukoll investiment pubbliku u privat fuq il-livell Ewropew u nazzjonali u għal darb'oħra l-Ewropa diġà qed tagħti l-eżempju. L-Unjoni Ewropea ser twassal għal mainstreaming fil-finanzjament klimatiku fil-budget tagħha imma anke permezz ta' swieq tal-kapital u l-katina ta' investiment kollha. F'reġjuni li se jkollhom jagħmlu passi ikbar minn oħrajn ser ngħinu l dawk fin-negozji b'mekkaniżmu ta' tranzizjoni ġost li ser japplika għal fondi u strumenti differenti u jattira l-investiment privat li tassew neħtieġu. Biex niksbu dan, il-Bank ta' Investiment Ewropew se jkun l-imsieħeb eh, li aħna nafdaw fih. Jiena kuntenta wkoll li l-progress li sar biex jissaħħaħ il-rwol tiegħu bħala bank klimatiku Ewropew. Dan se jixpruna l-investiment fit teknoloġiji Ewropej u soluzzjonijiet li qed tfittexhom id-dinja wkoll. Imma hemm ħafna iktar xrid isir. Aħna aħna nipproduċu biss 9% tal-emissjonijiet globali irridu li d-dinja timxi bl-istess pass magħna u dan diġa qed isir miċ-Ċina għall kanada għall kalifornja fejn oħrajn qegħdin jaħdmu magħna fuq is-sistemi ta' skambju ta' missjonijiet tagħhom u fil Hogan se jiżgura illi l-ftehimiet kummerċjali futuri tagħna ser jinkludu kapitlu dwar il-żvilupp sostenibbli għaliex kif tafu it-tibdil fil-klima jolqot lilna lkoll għandna id-dmir li naġixxu u s-seta li mmexxu. Meine Damen und Herren, Sinjuri, id-digitalizzazzjoni tagħmel l-affarijiet possibbli li ġenerazzjoni ilu lanqas biss stajna nimmaġinawhom li nikkomunikaw flimkien fuq livell globali l-aċċess għall-informazzjoni, il-progress fil-mediċina, protezzjoni għall-ambjent, il-mobilità u l-inklużjoni. M'hemmx futur mingħajr id-diġitalizzazzjoni. Margaret Vestager se tkun dik li ser tkompli tmexxina l qudiem f'din id-direzzjoni. Wir werden Tätigkeiten automatisieren. Aħna ser Inwaslu sabiex ċertu rwol jiġu awtomatizzati bħal ġar ta' affarijiet għali u affarijiet repetittivi kemm fil-fabriki u anke eh, f'xogħlijiet fl-uffiċċji. U din ovvjament hija xi ħaġa li għandha l-aspetti pożittivi tagħha għax ser tagħtina l-ħin tipprovdilna iktar ħin biex nagħmlu affarijiet li huma aktar immirati għal bniedem li ma jistgħux jagħmluhom il-computers. Li ġifieri l-empatija u l-kreattività. Per eżempju, jista' jkollna robots jagħmlu s-sodot. Id-diġitalizzazzjoni tista' tgħin fl-affarijiet amministrativi ta' dejjem bl-istess għan illi dawk li jaħdmu fil-kura ikollhom il-ħin li jagħmlu l dak li huwa tassew importanti ġifieri jitkellmu mal-pazjenti u li jkunu dejjem hemm għalihom. Id-diġitalizzazzjoni se tagħmilha possibbli li aħna nkunu iktar effettivi u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi tagħna li se nkunu nistgħu nikkontrollaw aspetti differenti bi preċiżjoni, il-konsum tal-ilma, l-enerġija, il-valuri u il-riżorsi li huma ta' valur għoli fil-pjaneta tagħna. Id-diġitalizzazzjoni se titrasforma il-soċjetà, l-ekonomija u l-amministrazzjoni tagħna u dan diġà qed iseħħ. Jekk aħna rridu naħtfu dawn l-opportunitajiet u anke nindirizzaw ir-riski fl-istess waqt, mela rridu niksbu l-aħjar bilanċ u dan nagħmluh fejn ma jirnexxilux jagħmlu is-suq. Irridu nipproteġu l prosperità Ewropea u l-valuri tagħna, irridu nieħdu it-triq Ewropea anke f'din l-era diġitali imma aħna ridu nagħmlu fil-prattika Iva, rridu immexxu teknoloġiji prinċipali u naraw kif inżommuhom fl-Ewropa biex nagħmlu dan irridu naħsbu anke fil-quantum computing, l-intelligenza artifiċjali, blockchain u l-crypto technologies biex namlu dan biex impattu għad diskrepanzi li jeżistu irridu naħdmu fuq l-affarijiet li huma eh, li aħna tajbin fuqhom. Irridu naqdu l-arfin tagħna, ir riżorsi tagħna biex tassew mbagħad nimplementawhom fil-verità. Hekk għamilna meta kellna is-supercomputers. Dakinhar Anzi, illum il-ġurnata l-Ewropa għandha eh, fideja fost l-iktar eh, l computers avvanzati fid-dinja aħna rridu nkunu dawk li nibnu dawn it-tip ta' computers fid-dinja aħna għandna l-xjentisti u l-kapaċità industrijali sabiex nkunu kompetenti f'dan il-qasam. Ejja nafdaw fina nfusna, nkunu konfidenti ma nidux nħallu l ħatti jgħid li maħniex tajbin, l-innovazzjoni teħtieġ l-mħuħ għaqlin u teħtieġ ukoll però id-diversità, il-libertà li wieħed jaħseb dan kollu diġà għandna fl-Ewropa, in-nies iridu jgħixu għaw, jaħdmu għaw, jagħmlu riċerka hawnhekk u jħolqu l-futur tagħhom fl-Ewropa. Għanna bżonn infrastruttura li għalesta l-futur bi standards komuni inkluż networks eh, gigabit u Eh, secure clouds għal ġenerazzjonijiet attwali u dawk tal-futur. Il-materja prima għal digitalizzazzjoni hija id-data. Kull klik li namlu hawnhekk fl-Ewropa inkunu qegħdin eh, ninfurmaw l-algorithms li anke huma algorithms transatlantiċi li mbagħad jinfluwenzaw l-imġiba tagħna din mhijiex xi ħaġa pożittiva. Und deshalb so wie wir das bei der Datenschutzgrundverordnung U kif għamilna fil-GDPR, aħna stabilixxejna il-qafas għal bqija tad-dinja u dan nistgħu nagħmluh anke għall intelligenza artifiċjali l-AI. Għaliex aħna hawnhekk fl-Ewropa natu priorità lill persuni u mhux l swieq u lill flus imma lin nies Dak li maħniex qed insemmu hawnhekk illi e, mhux qed ngħidu li nwaqfu l-flus tad-dejta, qed najdu li aħna għana nistabilixxu r-regoli biex naraw kif nistaw naħdmu bid-dejta b'mod responsabbli. Għalina bħala Ewropej il-protezzjoni tal-identità digitali għandha tingħata priorità. Din hija xi ħaġa ferm importanti għalina und gleichzeitig wollen wir Innovation. Fl-istess waqt irridu l-innovazzjonijiet. Illum 85% tal- tad-data mhux relatata mal-persuna, mal 85% laqqas tintuża darba waħda biss. Tinġabar awtomatikament iżda ma tintużax laqqas għal darba. Dik hija ħela f'din id-dejta l-arfin qed imrieqed jeżisti hawnhekk fl-Ewropa u aħna rridu nużawha, rridu nfasslu l-qafas għall gvernijiet tal-kumpaniji biex jaqsmu din l-informazzjoni biex tkun disponibbli eh, pool eh, sigur. Naħseb li tieri Breton huwa fil-fema tiegħi li żjed affidabbli biex jiżviluppa din l-istrateġija. Mbagħad għandna iċ-ċiber sikurtà. Iċ-ċiber sikurezza tmur flimkien ma' digitalizzazzjoni dik għandha tkun ta' priorità għalina wkoll għall kompetitività tal-kumpaniji tagħna jridu jkollna standards għolin ħafna ta' sikurezza, jridu jkollna approċċ maqut unifikat fl-Ewropa jridu naqsmu l-arfin dwar riski mhux inkunu nafu iżda naqsmu noħol u pjattaforma komuni u nwessaw l-Aġenzija ta' ċibersikurezza u b'dan il-mod biss inkunu nistgħu nibnu l-fiduċja fl-ekonomija bin-netwerks u nżidu r-reżiljenza tagħna kontra kull riskju nistgħu insibu suċċess f'dan jekk naħdmu flimkien, jekk nibnu fuq il-valuri Ewropej tagħna. F'dak il-każ jiena għandi fiduċja li l-Ewropa jista' jkollha rwol ewlieni fil-fleta diġitali l-Ewropa tista' ssib eh, suċċess. Membri onorevoli, l-Ewropa għandha ħafna fuq xiex għandha tkun gburija. Aħna il-superpower kummerċali dinji aħna ninsabu l-ewwel globalment fl-esportazzjoni tal-prodotti manufatturati u s-servizzi. Aħna l-ikbar sors u destinazzjoni tal-investimenti diretti barranin kullimkien fid-dinja. L-industrija tagħna hija fuq il-livell dinji f'setturi ta' valuroli, pereżempju fejn jagħmlu terz minn satelliti għall-ispazju fid-dinja u l-kumpaniji tagħna jinsabu minn ta' quddiem għandhom 40% tal tal um, tal-privattivi teknoloġija rinnovabbli tad-dinja għandna nusaw u eh, dan din is-seta trasformattiva għall klima u għat-tranzizzjoni diġitali biex insaħħu l-bażi industrijali u l-potenzjal ta' innovazzjoni dan jista' jseħħ biss permezz tal-investiment u membri onorevoli għandna nżidu l-investimenti għal snin investejna inqas fl-innovazzjoni mill-kompetituri tagħna. Din hija eh, dan qed ixxekkel Eh, bil-kbir il-kompetitività tagħna u l-abilità li nmexxu din it trasformazzjoni u għalhekk m'għandniex naraw il-MFF li jmiss bħala biss eżerċizzju tal-kontabilità. Id-dinja seba' snin ilu ma kienet xejn bħal mi se tkun id-dinja fi żmien seba' snin. minn issa l-budget għandu jiġi modernizzat mod sinifikanti naf li nista' f'dan il-qasam noqgħod mhux biss fuq l-esperjenza u dak li għaf Johannes Hahn iżda fuq dan il-parlament iżda il-budgets parlamenti jistgħu biss jintużaw sa ċertu punt. Għandna niżguraw li l-investimenti jmorru fejn hemm il-bżonn billi investu l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u bekk intejbu l-aċċess għall finanzi għall kummerċi żgħar u għall startups biex ikunu jistgħu jikbru, jinnovaw u jieħdu r-riski li hemm bżonn li jieħduhom. U l-istess għall-Unjoni Bankarja għandna nlestuh u niżguraw bekk illi s-sistema finanzjarja tkun iżjed qawwija u iżjed rezilienti jiena tajt dan ix-xogħol lil Valdis Dombrovskis, il-persuna it-tajba għal dan ix-xogħol. u se jiżgura li l-ekonomija taħdem għal nies ix-xogħol ta' kwalità, opportunitajiet ugwali, l-kondizzjoni tindaqs ġusti u l-inklużjoni huwa jaf li għandna bżonn ta' finanzi pubbliċi sodi għal tkabbir sostenibbli u hu se jagħti spinta lill kompetittività tagħna u s-sostenibilità tagħna. Dawn imorru flimkien. Manna qatt ninsew illi s-sostenibilità kompetittiva minn dejjem kienet fil-qalba tal-ekonomija um, tas-suq soċjali tagħna. Dejjem referejni għalija b'mod differenti. Aħsbu dwar il-kummerċi tal-familji kullimkien fl-Unjoni dana ma kinux mibnijin biss fuq il-valuri tal-isma jew il-bonuses li jmissu dawna imbnew biex jibqaw ħajjin għall ġenerazzjoni minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni biex nagħtu l-għajxin ġust lil kulħadd lill impjegati Dawn għambraw fuq il-passjoni għal-kwalità, tradizjoni u l-innovazzjoni, iżda għandna nerġgħu niddiskopru l-sostenibilità kompetitiva tagħna. F'dan l-ispirtu, kull stat membru impenja ruħu għal għanijiet tal-izvilup sostenibli tal-ġnus maquda u b'dan l-ispirtu u koll Paolo Gentiloni se jmexxi l-implementazzjoni ta' dawn l-anijiet u jemmen fihom u jiena nemmen fih. L-ekonomija Ewropea rkuprat mill mill mill-kriżijiet, l-ar ekonomiċi u finanzjarji mill-aħħar tat-tieni gwerra dinjija. Is-suq tax-xogħol jibqa' b'sod u qawwi u l-qatt jibqa' jonqos iżda hemm isħab li qed jiffurmaw fix-xifer fuq il-fismawiet u l-Ewropa għandha tħejji ruħha għal dak li għandha qudiemha għandna noqogħdu fuq dak li għamlilna qawwijin. Is-suq uniku, il-munita unika, wasal iż-żmien biex inlestu l-Unjoni ekonomika u monetarja biex ikollna iżjed xogħol u tkabbir biex fir f'reżiljenza makroekonomika għandna nużaw il-flessibilità permessa taħt il-patt ta' stabilità ta' tkabbir biex nagħtu iż-żmien u l-ispazju biex l-ekonomiji jkunu jistgħu jikbru u fl-istess waqt għandna nappoġġjaw l-istati membri b'investimenti immirati u riformi strutturali. Jiena ma nistax naħseb dwar persuna aħjar minn Elisa Ferreira biex tmexxi dan ix-xogħol. Membri onorevoli. Ix-xahar li għadda 39 persuna tilfu ħajjithom um, fil-parti ta' wara ta' trakk dawna ġew traffikati f'erba' f'almenu erba' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea hija ta' traġedja illi om minn Vjetnam tirċievi messaġġ minn mit-tifla tagħha fl-Ewropa illi m'hemmx spazju għaliha biex tieħu nifs. Għal dawk id-39 persuna għall-omijiet tagħhom, għal missirijiethom u l-ħbieb tagħhom. Aħna naqblu illi dan qatt m'għandu jerġa' jseħħ. In-nies jistennew li l-Ewropa ssib is-soluzzjoni komuni għall-isfida komuni tal-migrazzjoni din hija kwistjoni li fidritna iżda għandna nimxu l qudiem Għandna nsibu soluzzjonijiet li jaħdmu għal kulħadd dan huwa xogħol li tajt lil Margarita Skinas u Jiva Johansen bil-ħiliet differenti tagħhom u l-perspettivi differenti tagħhom hawn huma se jiffurmaw tim formidabbli ħafna. Membri onorevoli, hemm ħaġa żgura. L-Ewropa dejjem se tagħti ken lil dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali. U huwa fl-interess tagħna illi dawk li jibqgħu jiġu integrati fis-soċjetajiet tagħna. Iżda għandna niżguraw ukoll illi dawk m'għandhomx dritt li jibqgħu imorru lura d-dar f'pajjiżhom. Għandna nkissru il-mudell krudili kummerċjali ta' min jittraffika l-bniedem għandna nirriformaw is-sistema tal-ażil qatt ma ninsew il-valuri tagħna ta' solidarjetà u tar-responsabbiltà għandna nsaħħu l-frontieri esterni biex inkunu nistgħu nmorru lura għal Schengen illi taħdem bi sħiħ. Għandna ninvestu fis-sħubijiet tagħna mal-pajjiżi tal-oriġini biex intejbu l-kondizzjonijiet u noħolqu l-opportunitajiet. Dan mhux se jkun faċli. Iżda għandna niftakru l klim ta' faċla f'ħavel u għal il-ħaġa x il, xirqa li għandha ssir. Immigrazzjoni mhix se tisparixxi, se tibqa' magħna. U għalhekk jiena naħseb li Ewropa li hija daqshekk kburija bil-valuri tagħha u daqshekk kburija bil-istat ta' dritt tagħha għandha tabli forsi ssib soluzzjoni, soluzzjoni li tkun umana u effettiva wkoll. Għandha nkunu nistgħu nagħmluha din u l-istess tim ta' Margarita Skina Sojiva Johansen se jkunu responsabbli wkoll għat-tisħiħ tas-sigurezza interna tagħna. Huma se jiżguraw illi l-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi tkun tista' taħdem fuq it teddit ġodda illi qed jiżviluppa. U se jiżguraw li l-Europol l-aħjar strument tagħna biex niġġieldu l kriminalità hija aġġornata u tajba biex għal dan ix-xogħol. Membri onorevoli metri jiena kont tifla. Kont ngħid fi Brussell, oħti żgħira mietet b'kanser meta kellha biss 11 sena. Jiena niftakar is-sens terribbli u sħiħ tal- tal tal ta' dak il-fatt li wieħed ma jista' jagħmel xejn u kif kienu ġenituri tiegħi iżda anke lill-personal medika medikali li ħadu f'sieba kulħadd għandu xi storja simili jew jafu xi ħadd li għandu numru ta' kanċeret jiżdied u aħna qed insiru aħjar fid-dijanjosi u trattament l-Ewropa se tkun minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra l-kanċer fil-bidu tas sena d-dieħla Stella Kyriakides se tniedi pjan ta' ambizzjuż għal fuq il kanċer hija persuna xirqa biex tiżgura li l-Ewropa qed telep il-kanser f'dan il-pjan biex innaqsu it-tbatija minħabba din il-marda. Il-punt hawnhekk u illi l-Ewropa għandha bżonn tħares l-affarijiet li n-nies iħobbu, in-nies iħobbu il-futur tal-ġejjini tat-tfal tagħhom is-soċjetà tagħna l-kultura l-edukazzjoni huma dawk li jorbtu l-istorja tagħna mal-ġejjieni u għalhekk aħna uniċi ir-ruħ tagħna, l-kultura tagħna, id-diversità tagħna, il-wirt tagħna. U jiena naf li Marija Gabriel b'dan kollu jinsab fidejn tajbin u b'hekk jiena kuntenta fejn ngħid li l-portafol se terġa' tissemma kummissarju għall-innovazzjoni għar-riċerka għall-kultura għall-edukazzjoni u għaż-żgħażagħ għan-nies il-ġustizzja u l-ugwaljanza huma importanti f'kull sens ta' dik il-kelma u għalhekk jiena għażilt li Nicholas Schmidt Illi kollu xogħol fuq l-implementazzjoni tad drittijiet soċjali dan il-pilastru Ewropew biex iġġielet il-faqar mit-tfulija l qudiem u se jressaq għafax biex jiżgura li kull ħaddim fl-Ewropa fl-Unjoni tagħna għandha paga minima ġusta. U Helena Dalli se tkun iċ-champion illi għandna bżonna biex biex biex nelbu l-glass ceilings dawk il, dawk il, dak li jxekkel in-nies u bekk eh, dawn ix-xekli għandhom jisparixxu. Nies iħossu għad-drittijiet tal-valuri tagħhom u l-libertajiet tagħhom, l-istat ta' dritt huwa l-ifassa sisin tagħna u qatt ma jiġi kompromess. Għandna niżguraw li jiġi rispettat u jiġi appoġġjat kullimkien kull eh, pajjiż jiġi trattat bl-istess mod għan nifokaw fuq il-dialogu prevenzjoni iżda qatt ma noqogħdu lura milli neħdu kull miżura meħtieġa. Għandna bżonn ta' esperjenza u l-impenn. U vera Jurova u Didier Reinders huma n-nies xirqa biex jagħmlu hekk. importanti għan-nies l-arja li jieħdu nifs minnha, l-ilma li jxorbu l-ikel li jieklu u n-natura li tant jozzuha. Kulħadd jista' jkun kuntent illi Virginia veċis se jmexxi l-ġlieda tal-Ewropa biex inżommu l-biodiversità tagħna u l-oċjani tagħna fejn il-komunitajiet tas-sajtu kostali jistgħu jmorru tajjeb u Janusz Wojciechowski se jiżgura li l-bdiewa tagħna jistgħu jmorru tajjeb ukoll waqt li jadattaw għar-realtajiet ġodda. Il-tranzizjonijiet, żewġ tranzizjonijiet il-klima digitalizzazzjoni se jfissru bidliet għal kulħadd. Iżda m'għandux ikun hemm ebda dubju il-bidja se tibqa parti ta' valur kbir tal-kultura tagħna u tal-ġejjeni. Għandna bżonn Għandna bżonn strateġija mill-ċoħi raba tal-ikel li tkun sostenibbli li jinkludi aċċess kapitali għal bdewa żgħażagħ kif ukoll li l-prodott il-fatt li l-prodotti importati tal-ikel mill pajjiżi terzi jista' jkunu konformi mal-istandards ambjentali tal-Unjoni Ewropea. U n-nies iħossu fil-kwad tal-iridu jitkellmu wkoll dwar ġejjeni tagħhom stess il l-ammont nies li mar ehm, jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena kienu l-ogħla f'kwart ta' seklu. Parċipazzjoni demokratika ma tiqafx fil-jum tal-elezzjoni għandna nimmobilizzaw l-aħjar enerġiji fl-Ewropa mill-kull parti tal-Unjoni, mill-kull istituzzjoni, minn kull parti tal-ħajja biex jimpenjaw ruħhom fil-konferenza tal-, -tal dwar il-ġejjeni tal-Ewropa għandha tkun inklusiva għall istituzzjonijiet għall-ċittadini kollha u l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol minn taqdim. Min-naħa tal-Kummissjoni Dubravka Swika, membru esperjenza f'dan il-Parlament se jaħdem se taħdem il-viċin magħkom biex dan jsir suċċess. Membri onorevli, kulħadd jaf li membru wieħed tal-familja tagħna biss titlaq mill- biex sebu jitlaq mill-Unjoni tagħna. maġġoranza kbira ta' dan il-Parlament huwa jidher li huwa kuntent li parti żgħira mhux se jkun jista' jċabċab daqshekk kif kien and I've never ever jiena qatt ma ħbejt il-fatt li jiena dejjem se nibqa' favur li jibqgħu Issa dejjem se nirrispettaw id-deċiżjoni maħuda mill-poplu tar-Renju Unit. Aħna se naħdmu flimkien mill-viċin biex insibu soluzzjonijiet għall isfidi komuni, speċjalment fi kwistjonijiet ta' sigurezza. Iżda ħaġa waħda trid tkun ċarissima. Tkun hemm xi tkun hemm fil-ġejjeni il-rabta u l-ħbiberija bejn il-poplu tagħna ħadd ma jista' jkissirha. Onorevoli deputati, 30 sena hemm oħrajn illi ovvjament se ħarsu lejna dak li konna għamilna kif għamilt jien fil-diskors, fil-bidu tad diskors eh, tiegħi. U għalhekk se jgħidu jiddependi minn dak li se nagħmlu flimkien aħna. Jekk aħna naqdu dmirna kif suppost mod tajjeb f'ħamsin 30 eh, sena oħra, l-Ewropa se tkun l-ewwel kontinent fid-dinja newtrali fil-karbonju, se tkun seta eh, fid-diġitali u tibqa l-ekonomija illi jkollha l-iktar suċċess biex tiżgura bilanċ bejn is-suq u d dimensjoni soċjali u se tmexxi hi fir-riżoluzzjoni ta' sfidi kbar madwar id-dinja. U għalhekk naf li t-triq hija iebsa u ovvjament lanqas mhi faċli, imma flimkien nistgħu nagħmlu kollox. Mela, ħikonna dawn l-aspirazzjonijiet, kunu uh, eh, ottimisti u nkunu nista rida tajba anki f'30 sena oħra. Dawk illi waqgħu il-portira tal-ħadit biex mullura l-Vaklav ħavel hemm miljuni ta' Ewropej illi jimpenjaw ruhom għax hekk għandhom bżonn jagħmlu. Dawk illi jinvestu iktar biex isaħħu l-komunitajiet tagħhom hemm dawk illi jagħtu mill-ħin tagħhom biex pereżempju jieħdu kura tal-persuni anzjani jew biex forsi natfu xi xi park, xi ġnien pubbliku. Hemm dawk illi joħorġu fit-triq, hemm dawk illi jbiddlu l-istil ta' ħajja tagħhom biex jipproteġu l klima dawk li jixtiequ jagħmlu differenza. Aħna wkoll Parlament, Kunsill u Kummissjoni. Aħna wkoll għandna bżonn nagħmlu din id-differenza u għalhekk b'dan l-ispirtu illi jiena bnejt it-tim tiegħi u b'dan l-ispirtu wkoll li jiena qiegħda quddiemkom illum biex inkunu nista' insaqsikom għall fiduċja tagħkom. Ħanibdew naħdmu mela biex nistgħu nagħmlu biex nistgħu ngħidu 30 sena oħra eh, viva l-Ewropa Problem. Problem, problem. Mela, nixtieq nirringrazzjak Sinjura von der Leyen u jina u kol nilqa il konsil il-Komissarji kollha prezenti hawnhekk fl-awla nibdew id-debattitu nibdew bil-presidenti tal-gruppi politiċi u ngħaddi il kelma l-ewwel lil Manfred Weber. Jekk jogħġbok. Iva, dawn huma prioritajiet ċari ħarsu lejn il-qoddim dan kien id-diskors ta' Ursula von der Leyen. Grazzi ħafna Dawn l-aħħar ġimgħat kienu importanti ħafna lina bħala Parlament Ewropew verifikajna u ċekkjajna ehm, mal-kummissarji maħturin eh, jekk kienu lesti għal din il-ħidma mhux kulħadd imma issa għandna kummissarji soq qudiemna illi fejn issa eh, jistgħu jibdew il-ħidma tagħhom mod trasparenti, proċedura trasparenti u ċara Daw l-aħħar ġmatu xhur kienu sfida ħafna ta' sfida għalik Ursula, però kellek suċċess fl-aħħar mill-aħħar ħdimt sew u ppreżentajna llum il-kulleġġ il-ġdid tal-Kummissarji, it-tim li se jmexxi l-Ewropa flimkien, riġna bir-riżultati u nittamaw li bla poċ sħiħ ta' dan il-Parlament nistgħu nagħtu lil eh, il-kulleġġ tal-Kummissarji l-fiduċja. Eh, waħda mill-kisbiet ewlenin huwa l bilanċ bejn il-ġeneri. Għandna iktar kummissarji nisa minn qatt qabel u jiena gburi ngħid bħala eh, persuna responsabbli tal-PPE illi għandna 50% ta' nisa aħna wkoll eh, stajna jiġifieri nilħu dan l-antana oħrajn għadhom xaqtfu imma aħna għandna wkoll l-ewwel President tal-Kummissjoni li hija mara aħna noħorġu bir-riżultati mhux kliem biss. U għandna wkoll taħlita tajba kollegi ta' esperjenza bħal Johannes Hahn, Phil Hogan, Dombrovskis u Maria Gabriel, għandna kummissarji ġodda bħal Stella Kirjakides, Margherita Skinas u Oliva Verhili u għandna żewġ kollegi illi kienu hawnhekk fil-Parlament Ewropew għatina Valja u Dobravka Sitska u għalhekk mit-tim tagħna bħal PPE għandna taħlita tajba ħafna. Jiġu mill-kontributi tagħhom eżis kollegi. Il-grupp tiegħi il-PPE kellu 40 miljun vot fl-aħħar elezzjoni u issa għandna responsabilità nħorġu bir-riżultati għax dan qed jitlobu minn għandna il-votanti tagħna aħna l-ikbar grupp politiku, l-iktar grupp politiku aħna nixtiequ noħorġu bir-riżultati u aħna nixtiequ li jkollna eh, implementazzjoni ta' politika favur il-klima permezz tal-innovazzjoni mingħajr attakki fuq il-bdiewa u mingħajr politika kontra l-industrija. Fil-2024 naslu biex ikollna master plan kontra l-kanċer u fl-2024 ikollna 5 miljun post ta' xogħol ġdid. U kulħadd l-istess mhux il-vantu l punent u mbagħad naslu biex, eh, biex eh, naqblu fuq ftehimiet eh, kummerċjali u nibnu l-pontijiet mhux bħalma qed jagħmel Trump u ikonna FBI Europol fejn il-mafja u l-organizzazzjonijiet kriminali jħossu l-pressjoni. Fil-2024 nkunu definejna l frontieri tal-Ewropa. Turkija bħala imsieħeb b'saħħtu ehm, però ma jistax isir membru tal-Unjoni Ewropea u nistabilixxu wkoll assisa tal-frontiera u Frontex illi eh, mhux oħrajn jiddeċidu mal-Ewropa tiddeċidi min jiġi fl-Ewropa u għalhekk noħorġu bir-riżultati għalhekk il-PPS e jivvota favur il-Kummissjoni hemm xamru u nibdew noħorġu bir-riżultati skont il-wedet tagħna. Proġetti ambizzjużi huma importanti bla dubju ta' xejn, imma fis-snin li ġejjin hemm ħafna sfidi. Aħna nħossu li soċjetajiet tagħna huma frammentati qed inħoss l-valuri tagħna ġew attakkati minħabba d diviżjoni bejn dawk li jħallsuhom medda mill-globalizzazzjoni u l-oħrajn jitigawdu mill-opportunitajiet ġodda imma dak li jagħmel mill-Ewropa kontinent uniku huwa wkoll ta' sfida. Il-fatt li hemm bżonn inħossuna li nagħmlu parti minn xi ħaġa, l-identità hija importanti nafu kif nidiskrivu l-identità nazzjonali tagħna, l-kultura tagħna, l-kisbiet tagħna maħna bħala Ewropej. Nistgħu niddeskrivu il-mod kif nejxu lejxin u tagħna anki fil-stati l-iktar foqra fl-Ewropa għandna sistema tas saħħa bażi ta' solidarjetà fl-Istati Uniti għadhom qed jitkellmu fuq l Care. Fl-Ewropa kollha kemm għandna il-ċaħda l-proibizzjoni tal-pena tal-mod dan mhuwiex il-każ f'pajjiżi oħra għandna l-ugwaljanza, trattament, Eh, dan huwa din hija l-ħajja Ewropea 30 sena wara l waqqa tal-ħajt ta' Berlin għandna eh, il-ħelsin tal-kelma u jiena faxinat mill-kultura ċiniża ma ma nixtieqx ngħix bħala Ċiniż u l-Amerikani dejjem se jkunu l-imsieħba tagħna iktar mill qrib ma nixtieq mhux il-ħajja Amerikana imma dik Ewropea dejjem se se tħares, se tipproteġi, se tiggarantixxi l ħajja tagħna. Jiena ġobni l-fatt li jiena Ewropew u l-ħames snin ġejjin se jiddeċidu jekk l-Ewropa iżżomm il-qalb tagħha, r-ruħ tagħha jew se tiġi mbuttata mwarba b'mod f'dinja iktar brutali. Il-PPE lest biex jaħdem mal gruppi kollha demokratiċi f'dan il-Parlament għal Ewropa imtejba. U l ppe fi tradizzjoni ta' Adenauer, Halmet Kohl, ehm, li eh, li aħna se naħdmu, n-nies qed dan qed jistennew minn għandna noħorġu bir-riżultati. Grazie. Grazie ħafna President Weber. Issa President Garcia Perez. Grazie ħafna President. Signora van der Leyen, fil-Lulju aħna tajna vot ta' fiduċja bħala kandidata għax fil-programm tiegħek inti rrid poġġi prioritajiet li għalina huma fondamentali. Inti ġa rrid il-bidla teknoloġika tkun is-sinsla tal-leġislatura tiegħek u inti wet li tagħmel kollox mod ġusta u ħadd ma jibqa' lura u aħna għandna bżonn li jkollna s-sigurtà U qabel ma jibdew is-smieħ is-Soċjalisti Demokratiċi konna qbilna fuq il-vot finali imħabba sostenibilità tal-ambjent, tal-ekoloġija, tad dimensjoni soċjali ġi implementati permezz ta' mezzi konkreti ħafna biex itejbu l-ħajja ta' ċittadinanza tagħna u għalhekk aħna qegħdin hawnhekk illum. U għalhekk biex nigarantixxu l-kompetenza ta' kull wieħed u waħda mill-kummissarji mill-gruppi politiċi li jimplementaw l-miżuri jiġifieri bċerta effiċenza anki matul is smigħ tagħhom. Issa eh, se eh, jagħmlu u jaġnu l kulleġġ għalhekk ma stajniex infallu naħsax nisrim fallu mħabba il-żazax illi jipprotestaw eh, fuq l-ambjent u l-futur tagħhom ma nistgħux ma nagħmlu xejn imħabba n-nisa għax bil-pressjoni tagħna issa għandha iktar eh, l-iktar kummissjoni paritarja fl-istorja u dan imħabba aħna timmexxu fil-ġlieda biex ikun hemm egwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f'kull politika u hemm bżonn illi nipprovaw kemm jista' jkun mingħajr eh, vjolenza eh, li tiġi mill-irġiel u jkollna direttiva Ewropea. ma nistgħux laqas infallu quddiem ħafna ċittadini Ewropej illi huma mħassbin għax it-territorju tagħhom nieqes min-nies għax dawn jitilqu pereżempju l-żoni rurali għandna bżonn politika ambizzjuża u ġusta illi żżid ma' transizzjoni ekoloġika dimensjoni soċjali u ġusta. U xejn inqas u għalhekk għandna ħames snin biex nuru li l politika tista' twassal għal soluzzjonijiet illi l għaqda ġib magħha l forza s saħħa u għalhekk aħna ser nisimgħu wkoll dawk kollha li pereżempju jibżgħu mħabba nazzjonaliżmu tal-politika nafu illi maqodin flimkien aħna nkunu nistgħu nilqa' dawn l-isfidi l-kbar. U għalhekk għandna bżonn kummissarju kummissjoni b'saħħitha illi tot ħafna li żomm il-kolb li ġib magħha dinamiżmu ġdid biex tilqa dawn l-isfidi ġodda li huma wkoll forom ġodda ta' politika fil-verità kumplessi ħafna u għalhekk aħna għandna bżonn nirrinnovaw il-politiki tagħna, l-folluri tagħna, il-modell soċjal tagħna biex ikun hemm koerenza fil-linji ta' politika tagħna dawn huma l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u tal-Aġenda tal-2030. Aħna kuntenti minħabba talba tagħna ċettajtu illi kull kummissarju jkun u anki individwalment u flimkien bħala kulleġġ ikunu responsabbli biex applikaw din politika kif ukoll integrazzjoni fis-semestru Ewropew. Din hija kwistjoni fondamentali u lek aħna sodisfatti ħafna li New Green Deal tkun il-priorità ewlenija tal-Kummissjoni Futura Ewropea. U nafu li Franz Timmermans se jagħmel xogħol eċċellenti. L-emerġenza klimatika ma tistax tistenna u għalina lkoll iktar minn aġenda ħadra favur l-ambjent, aħna rridu bħala soċjalisti tkun ukoll eh, ħadra, però tkun ukoll ħamra bir-ruħ u għalhekk aħna għandna bżonn din ir-ruħ soċjali fejn impoġġu n-nies fil-qalba tal-politika tagħna u għalhekk dan ifisser li għandna bżonn politiki konkreti ħafna u leġislatura ta' qabel aħna konna stabilixejna il-bażi għal pilastru soċjali. Din hija s-sinsa tal-politika tagħna aħna għandna sinsiela ta' proposti bħala SND biex insaħħu dan il-pilastru Ewropew kif ukoll struttura finanzjarju u tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea. U f'dawn ħames snin aħna se ninsistu fuq dan, se ninsistu fuq dan kollha dan huma l-istess prinċipji tar-rispett tad drittijiet fondamentali, solidarjetà, ġustizzja li għandhom bżonn jorjentaw ukoll il-politika borranija tagħna. U ma nistgħux inkunu ħlief f'idejn tajbin ħafna għal daqstant dan jikorrispondi wkoll ix-xogħol biex aħna eh, nkun nistgħu waslu valuri tagħna, it-ħassib tagħna f'dinja multilaterali, f'dinja b'turbulenza kbira, u għalhekk aħna se nkunu esiġenti fl-implementazzjoni tal-prinċipi ta' immigrazzjoni u ta' politika kummerċjali għax hekk le aħna nitilfu leġitimità tagħna, aħna nibżgħu nkunu koerenti u għalhekk nibżgħu nkunu ambizzjużi wkoll fil-budget futur. Ma nistgħux nagħmlu iktar binqas u għalhekk il baġit il-ġodda għandhom bżonn ta' iktar flus, flus u għalhekk il-grupp tagħna se jkun esiġenti ħafna fil-qafas eh, fuq bosta snin l-MFF u għalhekk għall-SND Din hija l-ġrida mhux biss għal demokratizzazzjoni mtejba maħna nixtiequ ntejbu nsaħħu s-sistema ta' spitzun kandidater u eh, konna dawn il-listi trans nazzjonali u lek aħna se nimpenjaw ruħna fil-konferenza għall futur tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea eh, tinbena jum wara jum u għalhekk mimlija passjoni u għalhekk aħna għandna dan il-patrimonju minn missierijietna li bnew l-Unjoni Ewropea biex hekk inkunu nistgħu naslu għal riżultati tagħna. Aħna ma nistgħux innaqsu milli jkollna esperiment ta' Ewropa li tkun waħda ta' ġid, li tkun waħda ugwali, li tkun waħda ta' prosperità. U għalhekk dan huwa l-proġett Ewropew u ċedinanza Ewropea eh, ovvjament għandha l-fiduċja fl-istituzzjonijiet u l-SND Aħna dan, dan ispirtu ċar għalina aħna għandna bżonn inkunu ambizzjużi u hekk se nappoġġjaw bil-vot esiġenti leali u viġilanti tagħna li dan il-kulleġġ ta' kummissarji. Aħna l fiduċja li din il-Kummissjoni taf kollox se taġixxi bir-responsabilità. Xejn inqas, grazzi ħafna. Grazie Presidente Ciolo. Grazie ħafna President Ciolo sissa imiss. Sinjura President, eżis kollegi, din il-Kummissjoni frott ta' proċess ta' analiżi stretta lill parlament eh, ta' imma ovvjament issaħħaħa din il-Kummissjoni u għalhekk għandha bżonn toħroġ bir-riżultati skont l-impenn li ħadet is-Sinjura von der Leyen. Jiena insaqsi din il-Kummissjoni biex eh, tina viżjoni, passjoni kif ukoll ambizzjoni U għalhekk hekk biss ikun nistgħu nippreparaw l-Ewropa biex tilqa l-isfida dan id-dinja l-ġdida u biex ikun hemm entużjażmu fost iċ-ċadina x'għandna bżonn dan l-entużjażmu biex ikunu nistgħu nimplementaw dan il-proġett. Kummissjoni Ġeopolitika qalet is-Sinjura von der Leyen tajjeb ħafna ma dan jitlob tibdil radikali bħala grupp aħna għandna erba' prijoritajiet ewlenin l-ewwel nett Għandna l-ambizzjoni li mill-Ewropa jkun l-ewwel kontinent newtrali fil-karbonju 30 sena oħra, imma biex nkunu nistgħu jkollna ekonomija li tilqa' din l-isfida dan ikun possibbli bl-intraprendituri, il-bdiewa, riċerkaturi lesti biex jaġixxu. Ninvestu allura fit-transizzjoni eh, b'fond ta' transizzjoni ġusta u eh, bank għall klima u jkollna budget li jirrispondi għal din l-ambizzjoni. Tieni priorità id-diġitali illi diġà tbiddel is-soċjetà tagħna b'opportunitajiet konsiderevoli għaċ-ċittadini għall-ekonomija tagħna kif ukoll bir-riski. U quddiem din l-evoluzzjoni ħen nibnu kumpaniji li jmexxu eh, f'dan il- f'dan is-suq u hekk nifaċilitaw ukoll l-aċċess għall-investiment b'qafas regolamentari għall-intelligenza artifiċjali l-AI kif ukoll strateġija reali Ewropea għad-data u jien żgur li Magrit Verstadt ta' Thierry Breton se jkunu jistgħu jirrispondu għal din l-isfida. Tielet priorità l-Ewropa ħames snin oħra se titkellem iktar fuq pożizzjoni ta' ugwaljanza mal-Indja u maċ-Ċina jew mal afrika għandna bżonn nuri li aħna kapaċi li neġestixxu politika ta' u migrazzjoni skont il-valuri tagħna u nibnu politika kummerċjali fejn ikun hemm klawsoli ta' sostenibilità b'mod effettiv. Kif ukoll Ewropa vera ta' difiża imma miftuħa lejn sħubijiet u għal dana kollu għanna bżon nerġaw nikonnettaw Eh, norbtu ġedini mal-Ewropa. Aħna għandna bżonn u nixtiequ demokrazija Ewropea li ma tkunx biss elezzjoni kull ħames snin, imma kulħadd iħossu parti minn xi ħaġa di huwa dmir tal-konferenza fuq il-futur tal ewropa fejn il-grupp tiegħi se jkun qed imexxi wkoll. Dan huwa mezz biex inneħħu l-ostakoli kollha lill-Unjoni li xekluha milli taġixxi kif tixtieq għanna bżonn illi ma naslux